skont ir-regola sitta u skont talba minnaħa tal-awtoritajiet ta' Munich huwa l-pożizzjoni tiegħu fil-Parlament Ewropew sejra titratta l-Kumitat tal-Affarijiet Legali sa se nimsu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum li hija mistoqsija orali dwar imbejjed roze u prattika enoloġika awtorizzata. Issa sejjer eh, titkellem il-persuna li faslet din il-mistoqsija l-onorevoli Luling. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Il-produtturi tal imbejet ta tal imbejet ta' kwalità u min jifhem fl imbejt ma jridux jisimaw